skont regola 216 paragrafu 4 nix ngħidilkom li ma kienx hemm talba sabiex nivvutaw dwar il-korriġendum li ġimħabbar fil-ħin għal-voti l-bira huwa lek din nisu approvata. Issa nivvutaw. Il-punt li jmiss il-vot dwar il-